kamra li flimkien mal-President tal-Kunsill il-President eh, il-tlieta ħajja jifferma erbatti adottati taħt il-proċedura ordinarja legislativa skont ir-regola 78 tal-regola ta' proċedura tal-Parlament. It-tili tal-latti jiġu pubblikati fil-minuta ta' din il-seduta. Dawk huma eh, dak huwa dak t xtaqt informakom naddu issa għall-aġenda ta' din il-ġimgħa. Eh, l agenda kif